minuti ġew imqasma tal-aħħar laqa, osservazzjonijiet, jekk joġobkom. Jekk joġbok. On behalf of the ENF group, I fil-tarba tal-INF nishtiq imbiddel l agenda biex ikonna dibattitu dwar ġihadis u nishtiq u illi il ħamis fil-ħodu. speaking not on the... Eh, Mux jett nitkelmu dwar dan il-punt. Wait, okay. sul processo verbale. Mela, dwar il-minuti, il-minuti, mux dwar l-agenda, il-minuti tas seduta ta' frar, Onorevoli Carver, dwar dan il-punt jew kwistjonijiet oħra. Irridu niddeċidu l-ewwel dwar minuti. Non è sul processo verbale? Le? Mela, il-minuti għaddot.